La Presidente. Presidente. Colleghi. Colleghi. L-agenda ta' natallub għanna tarijiet tal-Konsil u l-Kommissjoni dwar l lelu tal kompanija Nazjonali ta' Xandir tal-Greċja. Nadu għal-Konsil, il-Viċi Ministru, Miskevicius. Fidejk. Signor Presidente, membri onorevoli,